Grazzi ħafna. President, membri tal-Parlament, Sinjuri, fl-2010 Jazi Buzek għal flimkien ma' maġek Delur u jena li għam bżon li kunem tibdil radikali kif aħna niproduċu nikkonsmaw l-enerġija. Aħna konvinti li l-Europa għanda eh, bżon politika tal-enerġija komun iżjab saħħita dan l-orientazzjoni politika il-President Jean-Claude Juncker ibbaza l nifsu fuq din il-vizjoni biex biex eh, jitlob li kunem unjoni iżiet reżiljanti dak l-enerġija. U biex ikonna eh, politika vizjonari dak l-nixasam il- tibdil ta' klima f'dan fl-ittra ta' missjoni li huwa tani, ovvjament jiena qed nassumi li eh, nispera li niġi konfermat minn istituzzjoni ta'kom li jiena għandi namel u nikkoordina eh, inizjattivi biex naslu għal din il-vizjoni u għan ur kbira għalija li jiena ġejt mitlub biex namel dan ix-xogħol eh, politika tal-enerġija u tal-tibdil fil-klima f'daw l-aħħar snin ġew fuq qudiem fl-aġenda politika tal-Ewropa. L-Ewropa għandna ehm, sfidi fl-enerġija eh, issa. Eh, rridu nizguraw il-sigurtà tal-enerġija, meta żomm moħħu il-kriżi li hemm bejn ir-Russja u l-Ukrajna u niġildu kontra t-tibdil fil-klima meta eh, nżommu f'moħħna n-negozjati li hemm f'Pariġi. Sinjuri, kifat fil- smiħ ta' qabel tiegħi u ilu 25 sena minn mindu eh, waqat eh, portira tal-ħadit. Waħna qed nibdew nħossu il rizultati pozittivi ta' tmim ta' dak eh, l europa ta' qabel. Għanna konnessjonijiet verament b'saħħithom u għanna infrastruttura ta' trasport li ġi żviluppati eh, għal eh, raġunijiet eh, ekonomiċi. Maħna realizzajna wkoll li din hija waħda mill-prioritajiet strateġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna niżgurakom li jiena nħoss li dan huwa hija priorità. Hija ħaġa li jiena ħa nassumi b'responsabilità kbira. Palkom kont kandidat għall-elezzjonijiet għall-Parlament u ġejt elett ċittadini għaluli li aħna għanna bżon verament nifacċaw daw il-kwistjonijiet fl-Europa li għax dana jaffettwa il-kwalità ta' ħajjithom ma jixit il-fuq xogħolhom, irriċti jkun hemm ambjent eh, tajjeb biex jgħixu fih u jixtiequ nelbu l-kriżi. Meta jiena tkellimt ma' ċittadini u ma tkellmu dwar il-prezz qoli tal-enerġija. ma ninsewx xitwa tal-2009 meta Slovakia eh, eh, Slovakia kienet fidlam għal 15 l-ekonomija kważi waslet eh, u l-fabriki u l-enerġija ġiet produta biss li djar u l-isptarijiet u nafu li mhux Slovakia ma kienx l luka pajjiż. Jiena konvint li kieku ma kien hemmx solidarità Ewropea u lejnu u kieku ma kienx għall-għajnuna Ewropea il-konsekwenzi kienu ħajkunu verament terribli. Għalhekk huwa dmir tagħna solenni li niżgur niżguraw li ċittadini tagħna ma jfaċċaw sitwazzjoni bħal din mill-ġdid. Huwa importanti li eh, nitalmu lezzjonijiet minn din il-kriżi għax il-gas stress test wera li aħna preparati ħafna aħjar minn qabel. Dana fisser ukoll inkun nistgħu eh, nejnu l-Ukrajna milli nagħmlu nibatu eh, provisti mis-Slovakkja, Polonja u l-Ungerija. U din ħaġa tajba plus qed naraw li Russja qed tuża il-provista ta' gas bħala strument Ehm, bħala arma eh, politika kontra l-Ukrajina u pajizi oħra li ridu jgħinuha. Dina ħaġa mhix aċċettabbli, totalment mhux aċċettabbli jiena bl-appoġġ tagħkom ħan indirizza l-kwestjoni ta' sigurtà tal-enerġija bl-attenzjoni kbira eh, Unżof nżomm l-interess tal-Ewropa stress test uraw ukoll li l-impatt negattiv ta' eh, eh, diffikultajiet fil-gas jistgħu ntafuhom eh, flimkien ah, mhux individwalment. Wasal iż-żmien li jkun hemm Unjoni tal-Enerġija Ewropea. Għal dawk li huma xettiċi dwar din id-deċiżjoni strateġika, jiena ngħid li qed 70 sen ilu eh, Ewropa maquda kienet ħolma li wieħed jgħaddi l-frontiera mis-Slovakkja l-Awstrija kienet ħadha laqqas kienet possibbli 25 sena u laqqas ma kienet ħaġa konsidrata realistika li jkun hemm munita unjoni bankarja. Ehm, imma kif qal Mandela dejjem deret li ħaġa impossibbli sakemm ħaġa sir. Allora din l-Unjoni Ewropea ta' enerġija kif għandha tkun? għanna nifukaw fuq ħames pilastri. L-ewel wieħed għandu jkun eh, segurta, solidarita u l-fiduċa. L-Unjoni Ewropea hija suq Eh, importanti ħafna tal-enerġija għax l-Unjoni Ewropea timporta 53% tal-enerġija. Dan jfisser 400 biljun euro kull sena. Naħna l-iżjat li konsmaw enerġija. Eh, aħna naġixxu skont dan għan qed nuru l-pistana aħna nistgħu nitolbu prezzijiet iżjed ġusti u kondizzjonijiet tas-suq iżjed eh, adekwati u ekwilibrati le. Eh, innuqqas ta' kapaċità tagħna biex nitkellmu flimkien qed jillimita l-influenza tagħna. Wasal iż-żmien biex ikonna diplomazija tal-enerġija Ewropea biex interessi tal-enerġija tagħna tkun fost l-prioritajiet ta' kwistjonijiet barranin u kummerċ jek eh, ikonna e koordinazzjoni aħjar inkunu nistgħu nirreżistu l-pressjonijiet mill-pajjiżi terzi u nevitaw id-distorsjonijiet fis-suq dak l-għandu xieqsam ftejn ma' pajizi terz li ma' jirrispettawx il-regoli tal-Unjoni Jiena favur li kun hemm dibattitu Ewropew biex natu mandat lil kummissjoni Ewropea biex jinnegozja ftejn internazzjonali eh, fisem l-Unjoni Ewropea ma' pajizi terzi. Li jekk aħna nibnu l-enerġija eh, l-Unjoni tal-Enerġija jfisser li jkollna kooperazzjoni ħjar mal-ġirin tagħna biex nintegraw il-swieq rispettivi nisħaq fuq l-importanza tal-komunità tal-enerġija f'dan is-sens. Imma fl-istess ħin rridu naraw kif nistgħu nixtru il-gas fl-imkien flimkien bla dubju rridu nirrispettaw il-kompetizzjoni u r-regoli tal-WTO imma naħseb li għandna nippruvaw nagħmlu hekk. Jiena nixtieq li dawk il-ħab 400 biljun euro eh, dal-argument innużaw b'forma żjed qawwija. Koordinazzjoni vera tfisser l-Stati membri eh, ma jbidlux is-sistema ta' enerġija tagħhom mingħajr ma jkonsultaw mal-mstieħba tagħhom u mingħajr ma jinalizzaw il-konsekwenzi fuq is-sistemi tagħhom. Eh, element importanti huwa li diversifikaw il-provista dak li għandu huwa għandu xaqsa marrotot u kif ukoll min jibatinna l-enerġija. Għanna naħdmu eh, b'forma eh, intensiva fuq il-kurutur tan-naħa tisfel mm, biex nġibu waslu l-gas tal-Kaspju għall-Ewropa. Aħna għanna u ukoll eh, s-subija tagħna mal-Norway u nipromuovu proġett mal-Alġerija l-izvilupp ta' terminali tal-LNG jiftaħ possibilitajiet oħra ta' importazzjoni. It-tieni pilastru għandu jiġi bażat fuq ehm, suq intern kompetittiv u sħiħ. Dan ikun il eh, sinsla tal-Unjoni Ewropea ġdida fl-enerġija. Dan jfisser li jkun hemm movimenti iżjed bej eh, f'pajjiż u ieħor, ikun hemm kooperazzjoni reġjonali aħjar, ikun hemm infrastruttura aħjar. Ah, eh, aħna nizguraw li kunem għal għall-industrija tal unjon Europea u kujgħem enerġija li jistaw ħalsu il-ċittadini tagħna għanna bżon infrastruttura eh, ta' enerġija adekwata b'konnessjonijiet adekwati biex nippermettu l-integraw eh, daw il-renovabli fil-sistema. Eh, fondi strutturali, Collecting Europe Facility, investiment konġunt u il-pakket ta' investiment ta' Juncker għandhom jgħinu għal dan il-sens. Tillet pilastru għanda jkun moderazzjoni fil-talba, ġifiri li dak li inħalsu l-enerġija jiġi kontrollat u ntajbu s-sigurta eh, tal-enerġija. Għanna bżon eh, li konna efficienza fl-enerġija. Għazin għanda jkun ejjun importanti l-ewel wieħed. Eh, l izet wieħed nadif, l izet megawatt nadif u għadak li naħna nifrankaw. l efficienza fl-enerġija għanda tittejjeb l-lin mill-2020. Jekk intejbu l efficienza fl-enerġija dan jfisser li konna sigurta tal-enerġija ħjar imma wkoll ntejbu l-kompetitività tal-industrija tal europea Jiena nappoġġa l impenta tal-President President, biex ikonna effiċenza fl-enerġija u naqbel li kunem ehm, priorità l-bini, trasportu u prodotti. L-raba wieħed huwa li aħna nkomplu innaqsu l-emissjonijiet serret, effett serret jena nishtiq naslu għal eh, targets stana fl-2030 jena impenjat għal lan tal-President eh, Juncker biex eh, l-Unjoni Ewropea s-sur s-sir l-ewwel waħda f'dak li huwa enerġija rinnovabbli ah, b'din il-forma aħna noħolqu il-fuq minn 4 miljun impiek aħdar aħna jien naħseb li fil nivell internazzjonali għandna nagħmlu kull sforz biex natlu għal ftehim dwar it tibdil fil-klima fit-tmiem 2015 f'Pariġi. L-Unjoni Ewropea minn dejjem kienet fuq quddiem fil-negozjati tal-klima u għandna nkomplu nkunu fuq quddiem fil-negozjati tal-negozjati tal-klima. U l-aħħar pilastru tiegħi huwa r-riċerka u l-innovazzjoni li jagħmlu investimenti f'dan il-kamp huwa essenzjali għax l-Unjoni Ewropea għandha bżonn iżid l-isforzi tagħha biex twassal eh, teknoloġiji tal-enerġija eh, verament rendu li ma jqumux f'wisq u li għandhom ftit karbonju fil-suq. Eh, Għanna bżon teknoloġiji ġodda biex inkunu nistaw naslu għall-għanijiet li aħna għall-miri li aħna għandna. Dan huwa l-ħames pilastri li jiena nibni fuqo biex noħolqu unjoni tal-enerġija li hija kapaċi eh, ta' datta ruħa malaj ehm, u flimkien ma' politika ta' tibdil ta' klima. Jena ma' nistax ikonna ħaġa waħda minna ma' ikonna l-oħra. U jien naħseb li jekk ikonna approċ integrat inkunu nistaw naslu għal benefiċċji ambientali u ekonomiċi biex inkunu nistaw naslu għal dat kabir ekonomiku aħdar. Signori, President, Missa xilu jina kelli smieħ tiegħi fuq trasport u l-spazju. Llum ħanamel l-aħjar tiegħi biex gwadanja l-appoġġ tagħkom għal portafolju ġdid li ġim hotelili l-erba li għadda. Jiena mhux ħanipretendi li li f'daqqa waħda sirċi espert fuq l-enerġija minn lejla n-nar imma għament kun l-almu tijaj biex niprepara kem jista jkun għal dan ismiħu, jek jena nasal eh, l-gwadanja l-appoċ ta'kom eh, nkun nkustan nkomplu eh, nitallem il-pija u nħolqu Unjoni ta' Enerġija Ewropea fl-imkien, għax naħseb li f'ħames snin nistaw nagħmlu ħadu. Jiena naħseb li aħna koll il-koll għandna nagħmlu dan għaċ-ċittadina tagħna biex niżguraw li l vizjoni ta' Unjoni ta' Enerġija Ewropea tissir realtà. Grazzi.